Damen und Herren, ich äh, eröffne die Sitzung. Herr Van Rompuy. Signori, niftaħ il-laqa tal-lum il-konferenza tal-presidenti l-Van Sur Van Rompuy dal-waqt jasalmana jgħat fitriqtu lejn is-sala imma nibdow bl-ewwel bil-punti ta' proċedura. Għandi talba zaħira likom. Mill-3 kwart il-qoddim, Sur Tajani ħajjieħu l-post tiegħi bħala president fil-presidenza għaliex irrid niltaqa' mal-President tal kolombia hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Din dan l-appuntament kien arranġat qabel għal ġit organizzata din il-konferenza tal-presidenti u ma xtaqx nirtira l-istedina l-President tal kolombia Għal daqstant jekk tippermettulu tafrulu ta' Fruli ta' dan in-noqqas tijaj, sur tajani hu posti fit-tlieta u kwart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 Eh, xinija l-verità. Iva, sur Lamberts, jekk hemm verità waħda dik hija l-verità assoluta dak li għadek kemm attenti. Nixtieq nikkuntantak f'kollox minn ħatijaj imma mhux dejjem ikun possibbli. Okay. Tajja pwis. Merba, President tal-Konsil. Merba Fostna. President tal-Kommissjoni. Sinjuri. L-ewwel qabel kollox, il-Parlament Ewropew rrid jiskuża ruħu għal dan id-dawmin daqxejn zaħir li kellna għaliex il-President Varrompoj kif ukoll il-President Juncker minħabba laqa li kien hemm għall-Kumitat Responsabbli għas-Saħħa Pubblika din il-laqqa tisseħ binja oħra u għalhekk kien hemm xftit dowmin. Nixtieq niskuża ruħi magħkom għal dan il-dowmin li kien responsabilità tagħna. Sinjuri, qabel ma niftaħ il-laqgħa u ngħaddi l-mikrofonu minnu fih lis sur Van Rompuy, nixtieq nagħmel xi kummenti malajr bħala President tal-Parlament Ewropew. Din l-aħħar konferenza ta' presidenti miftuħa li ser konna fejn is-sur Herman Van Rompuy bħala President tal-Kunsill Ewropew ser ikun preżenti u ħajtina id-diskors ta' ftuħu tal-luq. Sur Van Rompuy nixtieq nirringrazzjak fisem il-Parlament Ewropew dan diġà għamiltu fil-laqa tal-Kunsill iżda nixtieq intenni Dan l-augurju minn għaj, nishtiq najdlek mill-ġdijt u dim il-kollegi għaj għonek dak li jett fil-laqa tal-Kunsill. Meta ħadd tmur fidejk ħames snin ilu kien hemm kollox ġdid dak iż-żmien u inti ħadd inkarigu fidejk li kien wieħed mill-iktar impigi diffiċli li jeżistu fl-Unjoni Ewropea. Il-koll nafu il-28 persuna fil-kostituenzi differenti li jisawru il-grupp tijak u anki il-karattri differenti involuti f'dawn il-personaġġi uħut li huma determinati madwar il-mejda tan negozjati u jamlu dak li xolom awlini, ġifiri defendu l-interessi ta' pajizom u inti provajt tamer rekonċiljazzjoni ta' dawn il-kostituenzi kollha u ħafna drabi dan ikun xogħol diffiċli ferm. Inti kont tajjeb ħafna għal dan ix-xogħol għax int kont inti persuna kalma ħafna u rnexxielek tikseb bosta kompromessi. Palma taf, il-Parlament Ewropew hemm grat ta' xettiċiżmu dwar il-kariga tal-President tal-Kunsill Ewropew, imma naħseb inti minnaħa tiegħek irnexxielek tagħmel l-almu tiegħek u l-aqwa xogħol possibbli. Jiena kont wieħed minn dawk li resqu la kritika, iżda issa sirt naf minn inti, il xogħol li għamilt, il xogħol li wettaqt u naħseb li kollox ma kollox nistgħu nrodulek ħajr għax-xogħol li għamilt u għar-rispett li inti urejt vizavi l-Parlament Ewropew. Mux dejjem binna fuq il-kalendarju tal-laqat tal-Konsill għax ħafna drabi kienu jaħbtu ma plessjonijiet plenari u nittamaw li jisa fil-futur l-affarijiet jimbidlu daqsxejn iżda l-kalendarju ma naqqas mill-kwalità tax-xogħol tiegħek u lanqas mill-kwalità tal-kooperazzjoni tagħna miegħek. Għal daqstant, Sur Van Rompuy, nixtieq ngħidlek grazzi minn qalbi f'din l-aħħar laqgħa tal-konferenza tal-Presidenti li tkun preżenti għalija għall kooperazzjoni li kellna bejn l-istituzzjonijiet biex bekk nressaq lek ħajr mhux biss fisem il-Parlament Ewropew imma anki fuq livell personali. Nixtieq lek ir-risq għall-futur naħseb li kellna esperjenza eċċellenti u kienet esperjenza tajba ħafna lina. Fil-bidu kienu kunem żewġ ritratti tal-familja fil-Kunsill, il-Kunsill kim sejħa tas-soltu, normali, rappresentanti istituzzjonali, l-kapijiet ta' statu ta' gvern, plus rappresentanti tal-istituzzjonijiet, mbagħad kienu kunem ritratt ta' Sur varrompoj flimkien ma' Olidu u l neputijiet tiegħu U dawn kien wieħed mill-iktar momenti li laqtuni mill-qrib, verament mis li qalbi u naħseb li nistgħu noqogħdu dejjem konna noqogħdu attenti sakemm jasal David Cameron imma ħafna drabi kien jibda jfeċ id moħħ fajnejna, ma dan kien ikun inċident biss. U għalhekk dawn huma momenti li jiena niftakar u ħanos minn qalbi u nirringrazzjawk tagħhom. Grazzi r għall għal-futur, President. Naddilek il-mikrofonu. President, President tal-Kummissjoni Ewropea, membri onorevoli, l-ewwel net grazzi Martin għal klim ġentili ħafna tiegħek. Huwa pjaċir li narrafkom dwar il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru l-aħħar Kunsill taħt il-Presidenza tiegħi u ħnamlu bi-stil tiegħi. Mhux se nibidel għax dan l-aħħar diskors minn naħa tiegħi. Kien Kunsill memorabbli għaliex irnexxinna nilħu pat għal klima u l-enerġija l-Ewropa mill-perjodu tal-2020 sal-2030. Kwistjoni importanti waħda mill-ikbar sfidi tal-umanità u waħda milli il-Parlament Ewropew jos ferm. Lura f'Marzu l-Kunsell Ewropew kien stabilixxa skadenza li tkun l-Ottubru u aħna żammejna mal-wieda tagħna aħna nofru ċertezza għall-atturi ekonomiċi biex bekk ikun jistgħu jippjanaw l-investimenti, jixprunaw l-innovazzjoni, saħħu r-riċerka u rridu ngħaddu lejn pjaneta iktar sostenibli nistgħu ngħaddu lil ulidna u li tulidna. Tista' toħodni letteralment hawnhekk. Il-ħadd li għadda il-panel tal-klima IPCC ħareġ ir-rapport ħari fejn kif l-emissjonijiet ta' biossidu tal-karbonju limiti tagħhom għandhom iwaqfu l-impatt ta' tibdil fil-klima. Hawnhekk l-Ewropa sa tieħu triq fideja, tieħu ridni fideja, tnaqqas bi 30% sal-2030 li huwa l-iktar mira tal-klima ambizjuża fid-dinja. Din id-deċiżjoni tippermetti l unjoni Ewropea twassal messaġġ pożittiv lill negozjati internazzjonali tal-klima, messaġġ ta' ambizzjoni kif ukoll ta' impenn Bla dubju uħut minnkom xtaqu għal aktar ambizjoni fuq xi aspett jew ieħor. Lil dawn in-nies ngħid tissottovalutawx l-importanza li fih il-fatt li ksibna, ftejim li ksibna sena qabel il-konferenza ta' Parigi ta' Deċembru 2015. Min issa l-qoddim l-input tal-konferenza ħajkun referenza għal negozjati u forsi min jaf anki punt li anqalna l-qoddim. Wara l-patt, il-Segretarju Ġenerali B'anki Ki-moon ta' ġnus Maquda sellem l-Unjoni Ewropea u għawna nikwota l-approċ u ta' tmexxija globali kontinwa u ta' koordinazzjoni għal miri ta' klimi ta' klima fejn nżammow bħala eżempju għal mexxejja ewlenin anke fid-dibattitu tal-Istati Uniti. U l-Kunsill Ewropew qabel għal erba' miri ewlenin xogħol miex kollu fid-direzzjoni biex bekk nipprovdu enerġija iktar ekoloġika, iktar sigura u iktar prezzijiet vantaġġużi. L-ewwel il-mira tal-klima li diġa semmejt. Naqis domestiku, intenni domestiku ta' minn tal-inqas 40% tal-gassijiet tal-effett serra sal-2030 Dawn il-miri referuti għal sena 1990 huma vinkolanti huma konformi mal-ambizzjoni tagħna ta' mira fuq medda twila ta' żmien l-2050. Kważi nofs l-isforz ser isseħħ fl-Unjoni Ewropea permezz tal-ITS fis-settur tal-industrija u l-enerġija. Hawnhekk żgurajna illi l-kompetittività azzjonali tagħna u l-impjigi Ewropej ma jkunux imxekla bil-ambizzjoni tagħna Il-nofs ta' xoll li jħor isseħ f'setturi mhux tal-ITS b'aspetti nazzjonali flessibbli li tista' tiskambjom biex bekk l-isforz tagħna ikun vantaġġuż u ankin inqas l-ispejjeż. It-tieni mira enerġija nadifa. Impenjajna ruħna minn tal-inqas 27% ta' enerġija rinnovabbli sal-2030 Hawnhekk qed nitkellmu dwar sem ta' enerġija konsmata totali, il-mira hija vinkolanti anke fuq livell Ewropew. Dan huwa qasam fejn it-teknoloġija tinbidel mod veloċi u għadu bikri wis li nipprojettaw eżattament kif ħat tinbidel l-imġiba u għalhekk id-dettalji ser jiġu mresqa iktar stadju l-qoddim. Palissa madwar l-Unjoni Ewropea sem tal-enerġija rinnovabbli huwa ta' madwar 14%, jiġifieri 27% jew iktar sal-2030 ifisser li sa dak iż-żmien l-Ewropa minn tal-inqas terdoppja is-sem ta' enerġija nadifa li twetta. It-tielet mira nifrankaw l-enerġija. Impenjajna ruħna żieda ta' minn tal-inqas 27% fl effiċjenza tal-enerġija, ċifra indikattiva bħalma kellna fil-programm ta' qabel biex insemmi, u meta mqabbel mal projezzjonijiet tal-2030 iqabbelhom fuq il-konsum kurrenti u t-teknoloġija. Ħajkun hemm reviżjoni sal-2020 billi nżommu f'moħħna wkoll livell Ewropew ta' 30 fil-mija li l-in mill-benefiċċji u l-għanin li nifrankaw l-enerġija u għal-aqwa mod sigur kif innaqsu d-dependenza tagħna tal-enerġija kwistjoni u l-għanija fuq moħ kulħadd. Naf ħafna minnkom fil-Parlament Ewropew konvinti bisħiħ dwar l-effiċenza tal-enerġija ġala darba l-proposti leġislattivi relevanti ikunu qoddimkom tkunu tistgħu u leħinkom. Ir-raba mira aħarija hija l-energy linkage, dawk l-interkonnessjonijiet li jkunu jistgħu ilaħqu mad-domanda l-provista transkonfinalment u anki jkunu serħan tal-moħħ tagħna jekk il-produzzjoni ta' enerġija ma tkunx miexja ġmiela. Aħna għandna lan li l-interkonnessjonijiet jiżdiedu sal-2030 u hekk ifukajna fuq proġetti konkreti madwar l-Ewropa biex niksbu l-antana fl-elettriku u l-gass Proġetti konkreti bħal dawn huma l-aqwa mod biex nimxu lilin minn dikjerazzjonijiet biss fuq il-karta u jistgħu jibnu tassew approċ ta' Unjoni tal-Enerġija li huwa proġett li temżu ribtakom bħala Parlament Ewropew. Eżis membri. Diskutejna wkoll is-sitwazzjoni soċjoekonomika l-rkupru ekonomiku huwa wieħed kajman, ferm iktar kajman milli konna qed nasbu anke fiż-żona euro fl-ħarifa tal-2014 rajnieh dan. Dan it-kabbir Kajman huwa dovut għal naqis tal-potenzjal ta' kabbir tagħna stmat għal biss 0.5% bħalissa. U dan huwa riżultat tal-livell oli ta' qatt u anke livell ta' investiment li huwa baxx wisq ħadd ma jistajmel il-mirakli, sinjuri, it-kabbir huwa somma ta' zida ta' sigħat ta' xogħol kif ukoll il-produttività. In-nuqqas ta' impjiegi u n-nuqqas ta' investiment għalhekk ipoġġi pressjoni fuq dawn il-fatturi. U għalhekk rkupru ċikliku jimxi biex jħabba twitxu mal-limiti strutturali tagħna hemm fatturi esterni li kellhom rwol negattiv ukoll, nuqqas ta' sigurtà ġeopolitika, fiduċa mnaqsa u anki il-pożizzjoni tal-BRICS li hija iktar dajfa meta qabbel pereżempju għall-Indja, għall-Russja, għall-Brażil, għall-Ċina, dawn il-membri tal-BRIC eh, għamlu vantaġġi fuq l-esportazzjoni tagħna u dan kien askapitu tal-pajjiżi Ewropej xi kultant. Minħabba dan it-kabbir ekonomiku dajjef mhux qed isarraf xejn f'politika monetarja u għalhekk qed ikollu effett anke fuq il-politika budgetarja. Ma kellux pis fuq tkabbir tal-2014 kollox ma kollox, iżda fi snin reċenti u rejna li kellna ħafna flessibilità fil-politika budgetarja billi sħaqna mhux fuq id-deficit bħala ċifri reali imma fuq id-deficit strutturali. Kenna skadenzi addizzjonali għall-2013 li jmorru l-lin minn 3% Dawn issa qed jagħtu il-frott u issa rridu nħarsu lejn ir-riformi strutturali, rridu ntejbu il-ħidma tas-swieq tax-xogħol, irridu mmorru kontra l approċċ li jkun hemm aħna kontra huma bejn dawk li huma protetti tajjeb u bejn dawk li għandhom impjiegi prekarji, n-nisa, iż żgħażagħ l-immigranti, u rridu ta' ma' suq intern, suq tal-enerġija, suq digitali u l-qasam reali tal-innovazzjoni u riċerka. Il-Kunsell Ewropew laqa anki l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea ġdida li jkun hemm stimolar ta' 300 biljun euro ta' investiment fit tliet snin li ġejjin. Ir-responsabilità tal-Istati membri f'dak li għandu x'jaqsam ir-riformi kif ukoll l-investimenti huwa kbir u għalhekk li nistimulaw l-investimenti fuq livell soċ-ekonomiku ikollu effett fuq id-domanda kif ukoll fuq il-provvista fl-istess ħin. Is-sistema soċ hija waħda komplikata għaliex mhux biss qed naraw tkabbir ekonomiku dajjef imma anki inflazzjoni li hija eċċezzjonalment baxxa u anki fiż-żona euro qed naraw dan iktar u iktar meta mqabbel mal-istati membri oħra. Dan ikollu pis fuq l-dejn, fuq id-dejn privat u għalhekk anke fuq l-investimenti. Għal daqstant dan id-dejn ikompli nġema biex kompli xax diġawa livell oli ħafna u għalek irridu bla biza, bla sessjoni, minajra ideoloġija nasbu f'taħlita ta' għanijiet fuq medda medja u twila ta' żmien u nirrispettaw il-prinċipju fondamentali tal-Unjoni Monetarja Ekonomika. L-Unjoni tani bbażata fuq it-kabbir u l-impigi. Il-koll konxi minn dan u għalhekk is-summit ta' żona euro staqsal il-presidenti jħejju ruħhom għal Deċembru u jħejju rapport fuq il-koordinazzjoni ekonomika msaħħa. Naħseb li dan huwa pass indispensabbli fitri lejn dak li sejjaħna bħala unjoni monetarja u ekonomika reali, triq li aħna wittejna fil-rapporti tagħna fl-2012. Il-Kunsill iddiskuta wkoll affarijiet barranin, il-mexxejja tkellmu dwar il-pjaga tal-Ebola fl-Afrika tal-Ponent. Grazzi għall-impenji sostanzjali kemm kif faqqat il-kriżi kif ukoll wara naħsina naħu biljun euro f'wedijiet finanzjarji għal ġlida kontra l-ebola. Dawn il-flejes issa rridu jintużaw ban tajjeb u anki rridu koordinatur tal-ebola anki għal kummissarju ġdid Tiljanidas. Il-Kunsill Ewropew tkellem dwar l-Ukrajina wara l-Ebola u dan għamenniħ kif għamilna fil-laqat ta' qabel minn Marzu u kif ħankomplu namlu kemm ikun hemm bżonn. Nserħu fuq il-Federazzjoni Russa terfa' responsabilità tagħha l-implementazzjoni siħa tal-tejm ta' Minsk Il-patt tal-enerġija għax-xitwa huwa pass pożittiv. Lekkem sejħin eh, elezzjonijiet illegali fir-reġun ta' Donbask dan huma inaċċettabbli. President, kif semmejtkom fil-bidu, dan il-Kunsill Ewropew kien l-aħħar Kunsill Ewropew għalija. li l-membri u dejjem semmew kif provajt dejjem naġixxi fisem l-interess Ewropew. Din mhix ħaġa stratta, hija iktar mis-somma ta' 28 interessi nazzjonali, iżda hija wkoll turija ta' kif ħaniksbu lejn approċ komuni. Kull darba rridu naqblu ma' kulħadd madwar il-mejda. Mhux dejjem f'daqqa, kollox f'daqqa, iżda xi kultant dak li jkun jieħu u jrott. Iżda flimkien il-membri tal-Kunsell Ewropew flimkien mal-istituzzjonijiet l-oħra u row dak li huwa possibbli Unjoni b'28 stat membru tista' taħdem. Jiena konċu bisħieħ li fil-ħames snin li ġejjin ħajkonna snin kruċali bħalma kellna qabel rridu riżultati fit-kabbiru l-impjiegi biex nerġgħu konna l-fiduċja tal-poplu Ewropew. U dawn l-aħħar ħames snin jiena provajt nuri li l-istituzzjoni Ewropej jistgħu jaħdmu fl-imkien u jiena grat għal dan anki għal ex President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso li ħdim fl-imkien miegħu mill-ewwel jum sal-aħħar ġimgħa. U jiena nirrot ħajru koll iż-żewġ presidenti tal-Parlament Ewropew li kelli l-pjaċir naħdem magħhom u anke l-privileġġ li naħdem magħhom, President Jerzy Buzek u President Martin Schulz. Kelli kuntatti ferm magħkom ma' ħafna minnkom Ta' bilħaq nistaw xi kultant ikonna approċċi diverġenti iżda l-istituzzjonijiet fl-opinjoni tiegħi mhumiex edowa. Aħna naqdu l-istess għan, għan Ewropew li jfisser fl-aħħar mill-aħħar il-benessri ta' ċittadini kollha tagħna. Palma tafu dan huwa xprun tax-xogħol tal-istituzzjonijiet Ewropej li kulħadd bil-mod tiegħu huwa rib l-opinjoni pubblika fil-Kunsill Ewropew u intom il-Parlament Ewropew. Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich äh, gebe jetzt äh, zum ersten Mal in. Grazie, President. Issa għall-ewwel darba fil- eh, fil-presidenza tal-presidenti miftuħa nati il-mikrofonu lill-president tal-kommissjoni ġdid, President Juncker. Presidenti, eh, onorevoli parlamentari, miex l darba qed nitkellem ma'kom, però għandi l-impressjoni li tkellimt ta'kom ħafna drabi f'dawn l-aħħar eh, żminijiet. U dana però ma jfissirx li eh, ma nistax nippreżentalkom il-programm ta' ħidma dettaljat eh, tal-Kummissjoni. Anki jekk umbat dan se jiġi prezentat fil-ġemat li ġejjin. Però nishtiq inkellimkom fuq il-Kunsill Ewropew illi eh, ħadsem fih. Jiena diġa ħadsem ferba Kunsilli Ewropej minnar qabel ma sirt president tal-Kummissjoni, però l-President Van Rompuy ġentilment eh, istidinni għal dawn il-laqat tal-Kunsill u jiena ħat sem anki f'xi oġrin kunsill ta' tal-ministri għal daqstant eh, ma tantx kelli sorprizi. Uh, Minix eh, senni kummenta r-riżultati tal-Konsill Ewropew fuq l-enerġija, tal-klima, eccetera. Għalix jiena ma maħħaċ sem fil-deċizjoniet, anki jek jiena fil-fat kont naqbel mal-konklużjonijiet illi wasal għali wasal għalihom il-Kunsell il Ewropew. Il-Viċi President responsabli għan enerġija eh, tajtu l-mandat biex jimplementa il deċizjoniet kollha tal-Kunsell Ewropew u nixtieq Eh, nistiden il vice President Sefcovic għal eh, l kom miftuħin u isa eh, biex ikun jista jihusem fil-pjanijiet tal-Komissjoni. Mbagħad il komissarju Kanjete li huwa responsabbli tal-politika tal-klima u tal-enerġija tlabtu li jagħmel kull ma jista biex Eh, sa Deċembru li ġej fil-konferenza ta' Pariġi l-Unjoni Ewropea tkun tista' tippreżenta pożizzjoni maquda. Eh, Sebt interess partikolari għal deċiżjonijiet tal-Kunsell Ewropew eh, fil-settur ekonomiku u b'mod partikolari il-Kunsill Euro illi eh, kien presidenti għaw Erman fid deċiżjonijiet li ħa jina soddisfat ħafna anki li l-Kunsill Ewropew kif ukoll il-Kunsill tal-Euro it-nejn approvaw il-programm ta' investimenti illi se wassal għal 300 biljun li jina ħabbart fid-diskors fl-ewwel diskors eh, tiegħi tal-15 ta' Lulju. Jien għandi intenzjoni mbagħad nippreżenta il-programm fid-dettal qabel il milit mhux għax jiena nħoss illi jiena fadel Christmas imma nħoss illi l-kwistjoni hija urġenti ħafna. Illum ma nistax ngħidilkom bil-preċis l-elementi kollha ta' dan il-programm ta' investimenti. Għada fil-ħodu sen kolli l-ewwel laqgħa tal-kulleġġ tal kummissarji u għada se nibdew propju dawn il-ħidmiet eh, illi eh, permettu li l-diġab nibda naħdem fa' wissu anki qabel ma' qabel il-bidu tal-mandat tiegħi. Kull ma nista' nagħmel għalissa huwa li eh, ngħidilkom bej wieħed u ma l linji ta' dan il-programm ta' investimenti li se rigwarda l ewwel net is-settur privat u mhux tant is-settur publiku. Għalix, bla dubju aħna marridux nżidu id dejn publiku fl europa jekk dejn pubbliku, kieku dejn pubbliku kien kondizjoni biex naslu għal situazzjoni ta' tkabbir, allora eh, l-Europa kienet tikber kiku ħafna. Eh, imma e, dana eh, fil-fat ifisser e illi nikonsolidaw l-politiki e, tal-budget bil-politika illi huma mirati għal u għal E, Jena kont kontent illi ninkun prezenti fil- grupp tal-presidenti eh, u ġeġa taħt Fan Rompuy bħala president tal-grupp jiena stajt nisma il-rapport tal-erba presidenti eh, ta' sentejn ilu. U eh, jiena issa il-president tal-erba presidenti u se prezenta lil kunsill Ewropew f'Deċembru l-ewwel elementi tal-roadmap tiegħi biex naslu għal governanza aħjar tal-zona euro. E, e li jistħojla li titjib għax minn ħafna punti di vista e, tippreżenta ħafna nuqqasijiet. President, Jina ix intenzjoni nitkellem fuq is-settur tal-enerġija u tal-affarijiet barranin, għax diġa tkellem il-President Van Rompuy fuq dan, jina nikkonferma li jina disponibli nikkoopera ma'kom eh, mal-Parlament bliktar eh, mod possibli kif għamilt anki fil-passat meta kont Ministru tal-Finanzi, tal-Ekonomija, eh, tal-Xolijiet, Prim Ministru, u nibqa' għad dispożizzjon ta'kom. Grazzi. President tal-Kummissarju. Eh, issa għal grupp PPE eh, nisimaw minnant il-President Weber. Presidenti, l-ewwel qed nixtieq referenza għal rizultati u l-konklużjoni tal-Kunsilu nishtiq nifraħ mal-President Van Rompuy għaliex il pozizjoni u l-approvazzjoni tal-Komissjoni il-ġdida u għal-rizultat tajib ħafna għalina u koll hija ħaġa pożittiva li fl-aħħar il-Kummissjoni tista tibda taħdem u aħna għanna hawnhekk prezenti il-President tal-Kummissjoni eh, propju qabel ma nibda ma jibdaw jaħdmu. Fuq dak li għandu x'qasam mal-enerġija kif għar il-President Fan Rompuy. il riżultat kien importanti ħafna u sinjal importanti aħna fl-Ewropa jrid ikollna eh, għanijiet ambizjużi dan importanti ħafna x'hekk l europa u eh, eżempju fuq livell dinji u għanna bazi daw anki għal-futur. U nitamaw illi dan is-sinjal jista' jwassal għal riżultati pozittivi anki f'Pariġi, jista' jkollu anki eh, riżultat internazzjonali. Nittamaw illi f'Pariġi nkunu nistgħu eh, nittrattaw u negozjaw għanijiet eh, vinkolanti. <clears throat> Issa, jekk inħarsu li l-effetti konkreti. L-40% mhuwiex ftit mill-1990 sal-lum aħna eh, frankajna dak li aħna eh, għanna intenzjoni ninvestu fil-10 eh, snin ġejjin u naraw kemm huwa ambizzjuż dan l-għan tagħna. Eh, għal daqstant l-Europa stess m'għandix tnaqqas dan il-għan. Fisem il-gruppi pie nixtieq ngħid li l-passi kollha li se nieħdu fil-futur għandhom ikunu dejjem realistiċi. Għax iva aħna rridu nimxu l qudiem rridu nkunu eh, progressisti, però ma rridux nittelfu il-kuntatt ma' realtà konkreta. Il-politika tal-enerġija u tal-klima huma marbutin flimkien u ma' marbutin ukoll mal-prezz tal-enerġija. U rridu għal dastant ninkludu hawnhekk eh, il-nuqqasijiet eh, eh, ta' tkabir fl-Ewropa fuq dak li għandu x'jaqsam għal problem fuq riduzzjonijiet, hemm problemi konkreti għax meta nitkellmu fuq tnaqqis aħna kollha naqblu, però mbagħad meta niġu għal tnaqqis veru reali, konkret, e, sfortunatament e, dejjem insibu iktar e, diffikultajiet. Kif għal John Plod janker rridu niflettu fl-imkien mal-Kommissjoni kif nistaw dawn l aspet ġibu fl-imkien, però l-element ċentrali għandu jkun li l-Stati membri għandu jadottaw il deċiżjonijiet illi huma importanti biex ikunu nistgħu nimplementaw għadin politika ta' enerġija Irridu irridu naqdu id-dmirijiet tagħna u marridux isibu skużi u rridu nizguraw li d-deċiżjoni ta' Brussell jiġu implementati fuq dak li għandu xjaqsam ma' l-enerġija kienem eh, bidla kbira u grazzi għal din il-bidla sa' nistaw nimxu l u namlu passi konkreti fuq il-suq wahdini bla dubju waħda mill-kwistjonijiet prinċipali hija propju il-fatt li s-suq huwa maqsum uh, anki f'dawn il-sorsi eh, tal-enerġija differenti. U mbagħad anki l-aħħar kumment fil- politika tal-enerġija, għax fil-dokument tal-Kunsil, tal hemm anki eh, referenza għal eh, politika fuq l-impatt tal-deċizjoniet fuq l-industrija l-Kunsil eh, eh, se jiddeċidi eh, b'unanimità, però dana ma jirrispettax it-trattati għax fit-trattati għam miktub illi l kunsil għandu jadotta għandu jadotta deċizjoniet. il-Kunsill tagħmel proposta, għandu jagħmel il komissjoni tagħmel proposta u l kunsil nubat jadotta. Jena, naqbel ma dak li għal Martin Schulz fil kunsil Ewropew fil-Opunjoni tagħna, il kunsil Ewropew għandu jirrispetta trattati anki fuq kwistjoniet tal-enerġija. Umbat, jina, nishti nitkellem fuq żewġ punti li ma kienux propju fuq l-agenda uffiċjali tal-Kunsill. Net id-dikjarazzjonijiet ta' David Cameron fuq il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet. dan it-tip ta' stqarrijiet mhumiex jirqa fħal kap ta' gvern. Situazzjoni naturalment hija komplikata meta n-Ewropa tala il ftehim għandu biġu rispettati u dan huwa validu anki għar Unit. U fuq punt ieħor anki fuq il-Prim Ministru Taljan Renzi fuq il-liġi eh, tal fuq l-ittra tal-Kummissjoni eh, fuq il-budget u għal li mux sejħalli il-Brussel detta kif jorganizza l-budget ta' pajizu. President Van Rompuy, inti president eh, tal-Kunsil ex-president tal-Kunsil, u nishtiq nittolbok, nistaqsik, xtaħseb int dan it-tip ta' atteġġament fil-Kunsill għax jiena nħoss li m'għandux jiġi aċċettat illi gvernijiet illi fl-modi appoġġaw id-deċiżjonijiet tal-Brussell issa qed jesprimu ruhom b'dan il-mod fuq l-istess deċiżjonijiet li huma stess appoġġaw fil-passat xiajdu l-kapijiet l-oħra ta' statu ta' gvern, x'kienu reazzjonijiet l-oħra, forsi sa li wasalt fit tmim tal mandati għad tista' tajdin ħaġa bħal di kif wieħed eh, għandu u kif wieħed u qudiem dawn it-tip ta' dikjarazzjonijiet. Mbagħad fuq il-tkabbir il beraħ ġew pubblikati ċifri fuq il-xejra ta' tkabbir e, illi mumiex kif nixtiqu maħna. U għal daqstat nistaqsi l-stati e, membri appoġġaw l-ġam Claude Lonker meta jiprezenta l mizuri tagħhom tiegħu. E, u fl ħar nixtieq nieħu naprofitar mill-okkazjoni biex nesprimi fissem il-PPA, jina il-president ġdid tal-PPA, ma fissem il-grupp kollu nishtiq ringrazzja l-Herban Van Rompuy tal-kif eh, mexxa eh, dan il-mandat eh, tiegħu mandat li huwa maħluq mit-Trattat tal-Lisbona u uża l-istil tiegħu li huwa pożittiv ħafna u kien ħaġa tajba ħafna li kellna dan l-istil li kien verament xieraq għal din il-figura u għal dan il-mandat u uh, irnexilu imexxi situazzjoni tajba sa' soluzzjoni tajba u storikament u validu ħafna li najdu eh, li għanna istituzzjoni bħal din eh, illi l-lum jirnexxila dejjem issib eh, it-tri ta' kompromess anki f'sitwazzjonijiet Eh, diffiċli eh, fejn hemm opinjoni differenti. Taħt il-tmexxija tiegħu eh, saru ħafna sar ħafna titjib anki. Minn dejjem kien hemm din il-kontroversja fuq il-periodu intergovernativ tal il-periodu ta' kriżi, U inti dejjem kellek tendenza Ewropea dejjem ħaris lejn it-trattati u rispettajtom u għaċari li f'periodu ta' kriżi bħal da' pal daw eh, kellna ninnegozjaw. U inti eh, negozjajt eh, negozjat xera u bħala grupp tal-IPP nixtieq nirringrazzjak għal kif inti ekooperajt mal-gruppi politiċi kollha. Mm, bla dubju inti mexxejt blaħjar mod il-Kunsill Ewropew. U issa Eh, e taddi e, il-mandat lil Donald Tusk eh, għal president ġdid u nawgurawlu laqwa aqwa suċċess fisem il-grupp PPE u koll. Grazzi. Onorevoli Weber. Issa, onorevoli Pittella. Għal grupp SD. Eh, su President Schulz jina kol nishtiqni naqat mal-klim ta' apprezzamentu ta' ta' ringrazzjament li inti eh, esprimejt għal President von Rampoj. Ma kienx faċli eh, din ir-rwol tiegħu eh, responsabilità ġdida u kbira li President Van Rompuy ah, edha blaqwa mod u li tar mod autorevoli. Grazzi ħafna. Memx għalfejn nistaqsuk biex tajdinna xġara wara l-kwinti fil-Kunsil. Dak li huwa importanti huwa id-deċiżjoni ta' ħarin u anki Eh, minn dan il-punto di vista il l-imġiba tal-gvern taljan u eh, imġiba li mhix aċċettabbli u ma nistawx aħna immorru kontra l-pożizzjonijiet ċari, kostruttivi, leali eh, illi e, ma nistawx nimxu kontra e, dawn is-sitwazzjonijiet il-pożizzjonijiet tal-Ewropa. Fuq il-kwistjonijiet gbar tal-Kunsil. Il-kwistjoni tal-ekonomija, tibdil eh, tal-klima u l-politika barranija. Jena ħad gost ħafna nisma eh, il-mod solenni illi eh, Jean-Claude Juncker fi Strasburgo għal dinja l-aħħar opportunità. Aħna rridu napprezzaw dan is-sens oli u, u sever, imma dawn id-diskorsi ta' eh, eh, dawn il-momenti huma importanti ħafna għax l-Ewropa mhux se jkollha future kaħna mm, nerġaw nfallu. Aħna ma nistawx nirrispondu għal 6 miljuni ta' għat eh, għat fost iż-żaza, il-problemi ekonomiċi u għal differenzi soċjali bejn stat membru ieħor. Ma nistawx nerġaw nfallu f'dinja fejn ħafna nies għandhom bżonna. U f'dan il-kontest il-pakett għall-investimenti u għall-impigi tiftaħ e, triq ġdida. Hemm bżonn u nerġa' ngħidu illi dan il-pakett jiġi infassal e, b'mod korrett, għandu jkun hemm bilanċ bejn ir-risorsi privati u dawk pubbliċi, l-istrumenti finanzjarji ġodda ta' kontroll ta' l-ispiża Eh, irrid ikun hemm bil fuq l-anijiet u l-Parlament, il-Parlament tagħna għandu jkun eh, inkluż. Eh, u dan għandu jkun parti mill-kontest ta' bidliet li jinkludu anki kontesti differenti nazjonali. Għanna bżon ta' kapacità ta' informazzjoni Ewropea u nazjonali ta' politika li ġib flimkien il-flus publiku u fl-istess ħin et kabbir olimpiki. U f'dan is-sens l-użu ta' kull eh, kull eh, element tal-pat ta' stabilità u tkabir huwa importanti għax jippermettilna illi aħna nużaw eh, kull mezz illi nistaw skont it-trettat. E permettuli namel komment fuq il-kondizjoni verament ħażina tal-ekonomija Ewropea. Għanna riskju għonek ta' falliment. E, Il-riċerkaturi, e, l-studenti, l-universitajiet, l smis dan kolla edin jirriskjaw il-li ma jirċevux il-fondi mill-Unjoni Ewropea. U din is situazzjoni edha edha t tirriskja l-Unjoni Ewropea ma, ma tistax tejn il-politika ta' tkabbir ta' svilup ta' territorju tal-Europa. Propju f'dan il-periodu delikat li il-pajizi tagħna bħalissa għaddejjin minn problemi kbar ekonomiċi u soċjali. U tieni kwistjoni mbagħad il-tibdil klimali tal-klima. Jiena naqbel ma kollega Weber il-kompromess illi intlaħa u għal-minimu aħna konna qed nistennew iktar eh, u aħna nifmu eh, il-pozizjoni komuni li ntlaħqet u nibdew naħdmu biex eh, naslu għal summit eh, ta' Pariġi ta' sena id-dihla. Eh, eh, l-appuntament ta' Deċembru tal-2015 eh, li kunem trattat ġdid li kunem e, rispett vinkolanti u importanti ħafna Xminari, il-vinkolu man kunux nistaw aħna nwaqfu it-tisħin ta' globali u, u, nwaqfu illi il-temperatura tiżdied u dana jistaj wasanna għal konsekwenzi gravi ħafna Jistaj kunem gwerer ġodda għall likel u għall-ilma u miljuni ta' persuni foqra. U bat e, fl-aħħar il-politika barranija. Jena nixtieq nisbet l-attenzjoni ta'kom u dik tal-rappresentantoli eh, Federica Mogherini għal dak li qed jiġri bħalissa f'Burkina Faso. Il-traġedja uman, ċivili, politiku li bħalissa għaddej fih dan il-pajis. Jiena rridu nikkondannaw u din il- e, din il-violenza u napoġaw id-drittijiet tal-poplu li qed jitolbu rispetta demokrazija. L-grupp tagħna jikkondanna dan il-kolb ta' stat u jitlob b'forza illi il-poter tmur fil-awtoritajiet ċivili u transizjoni għandha tkun fidejn ċivili u mhux fidejn militari. Aħna nħossu illi l-istrument ta' sanzjonijiet għandna nużawh kull darba illi ma jkunx hemm progress anki fl-Afrika presidenti. Rridu naddu għal fatti u naqbżu il-klim u rridu ma nkunux iktar superficiali f'dawn is-snin eh, ma permettu l-nix illi eh, inkomplu naqdu il ruol tana tal-ewwel interlokutur tal-kontinent ħabib tana tal-Afrika. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Pitella. Issa ngħaddi l-kelma l sur Kamal. Grazzi ħafna, Sur President. Anzi, Signori Presidenti. Issa, l-ICR grupp tiegħi l għolnet nix ngħid li nilqgħu il-miri tal-Kunsil ta' tnaqqis ta' 40% tal-gassijiet tal-effett serra tal-2030. Għanna nilqaw li il-mira eh, ta' rinnovabli ma tiġix eh, tradotta fil-miri eh, nazzjonali li fil-passat xeklet anka l-kompetizzjoni. Aħna ninkoraġixxu li l-Kunsil jenfasizzaw l-importanza li dan jitwetta mod kollettiv mill-Unjoni Ewropea bliżiet mod li huwa effettiv għall-ispejjeż. Imma minn flok mhux noqogħdu taffu fuq spallejna u ngħidu kemm aħna bravi, irridu nindunaw li hemm dinja barra mill-Unjoni Ewropea, irridu nkunu mexxejja biex ikonna eh, ftejim vinkolanti fil laqa ta' Pariġi. Aħna rridu narfu li kwalunkwe ftejim ħajkun ta' għal xej jekk aħna naqtaw l-emissjonijiet tagħna u l-Istati Uniti, ċina, Russja, Brażil, eċetera, ma jaqtawx tagħhom. Aħna nilqgħu wkoll dak li ntqal fuq l-Ebola u il-tentattiv sabiex nippruvaw nindirizzaw dan it-ħassib. Iżda issa nixtieq nindirizza suġġett li tqajjem ukoll minn xi kelliema ta' qabli suġġett li sfortunatament eh, affettwa b'mod negattiv il-summit, l-aġġustamenti tekniċi dwar il-budget. Il-President Juncker ħdejk qal li rrid kummissjoni aktar politika, imma naħseb li xaħat tinduna x'kienet il-politika waraja, xaħat ra li din tista' dan tista' jkun diżastru politiku, iva nistgħu ngħidu li hija kwistjoni purament teknika, imma meta jiena nkellem il-votanti tiegħi fil renjunit Unit, meta nitkellem maħbib tiegħi fl-Olanda, fil-Greċja, anke fl-Italja, huma irridu jkunu jafik din ix-xiċajta kera. Il-ħbieb Grigi tiegħi jgħiduli jiġifieri minn wara dak kollu li għaddejna minnu l-awsterità f'dawn l-aħħar ftit snin, isset jitolbuna li nisselfu aktar flus sabiex inħallsu l-Kummissjoni biex il-Kummissjoni tħallas il-Ġermanja qed taraw għall-politika hekk il-votanti tar-Renju Unit jgħiduli sekond aħna morna tajjeb dawn l-aħħar ftit snin. U istrumet tikkastigawna meta pajis mbagħad eh, bħal Franza, skużaw ngħid Franza ma eh, eh, issa tiġi premjata. Iġbiri din hija l-politika ta' situazzjoni. Jekk il-Kummissjoni trid tkun aktar politika u tirnexxi, irridu nitalmu li ma nistawx nadottaw frażijiet bħal computer jgħid iżjed jew il-computer jgħid le irridu nindirizzaw dawn it-ħadan it-ħassi fuq livell tekniku. Għada l-orti tal-awdituri ħati publika il-rapport annwali. Nafu xħatajt, istaħna saw najtu li l-istati membri mu mux responsabli, imma l-votanti mux ekk ħajsimaw, u ma ħajisimaw il- u ma ħajasbu l-Unjoni Ewropea għalfej ma, ma firmax il-kontijiet taħal dawn l-20 sena, ma, ma provatomx. Iġviri, irridu nindirizzaw dawn il-problemi. Aħna rridu li konna eh, dinja aħjar, aħna rridu nindirizzaw tħassib tal-votanti tagħna fl-istati membri tagħna. Nixtieq nagħlaq sur Van Rompuy billi infaħrek inti ġejt magħruf minn ħafna politiċi fl-Unjoni Ewropea bħala intermedjarju tajjeb bejn l-istati membri u wieħed ġust u din xi ħaġa li smajta minn numru ta' persuni f'numru ta' pajjiżi. U naħseb li bħala MP aħna apprezzajna relazzjoni tiegħek mal-Parlament Ewropew. Jiena naf li eh, Richard Colbert eh, enek bħala ex MP eh, li huwa kienet jitik il-pariri u issa MP għal darba boħra. Imma jiena fissem il-grupp ECR nixtieq nirringrazzjak għal ħidma tiegħek f'dan l-aħħar snin u nawguralek għal ħidma tiegħek tal ġejjien Grazzi. Kamal, taswa. Grazzi ħafna, Sur Kamal. Issa Sur Verhofstadt għal grupp Alde. Iva, illum isna qed nagħmlu changing of the gods Iġviri, il-President li qed jispiċċa mill-Kunsill mill-Kunsill Ewropew jiena verament nixtieq eh, insellimlu għall-ħidma tiegħu għall-ħidma li nexxilu jikseb. U l-President il-ġdid tal-Kummissjoni jien ukoll nixtieq insellimlu għall-ħidma li ħajamel imma kif ukoll għal proposti li ħajamel lill-Parlament. Jiena naf li din hija laqa fuq ir-riżultati tal-aħħar Kunsill Ewropew, imma frankament fl-istampa ma kienx hemm xi ħafna artikli fuq it-tibdil fil-klima, l-artikli kienu fuq xi inċidenti ħor ta' Cameron. David Cameron mill-lider għandu strateġija ġdida jiġifieri li joħloq kriżi waqt kull summit Ewropew. Jek jista' jkun kull ġimma joħloq kriżi. U naħseb li ħajinduna li dinja strateġija ħażina għaliex il-votanti jippreferu l orġinali minn l-kopja? Iżda l-aħħar kopja Iżda l-aħħar kopja tal-idea tal-UKIP tas Sur Cameron hija waħda eh, imbarazzanti li timponi l-kwoti għaċ-ċittadini Ewropej xi ħaġa tal-ġen, ġifieri tal-imġienen hija kontra regoli bażiċi tal-Unjoni Ewropea u rrid nsemmuh dan il-punt. Irrid ngħid u hija rarja li jemma l-darba rrit naqbel ma' Sur Cameron fuq il-krizi l qajjem fil- eh, fil-kunsil. Hija sistema ħażina li kollok l-aġġustamenti tekniċi eh, fl-aħħar tas-sena li jittajt interċivejt il-flus issa tibat il-flus. Imma mhux dik. Biss, Eh, Dik hija eh, aħna nafu x'inhi r-raġuni għalfejn hemm sistema ħażina għaliex il budget tal-Unjoni huma bbażati fuq il-kontribuzzjonijiet tal-Istat u mhux lil eh, ir-riżorsi propji kif kien oriġinarjament maħsub fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jekk Sur Cameron verament jixtieq ibiddel is-sistema ta' technical adjustments, irrit isegwi it-talbiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll talba tal-Kummissjoni Ewropea li kemm jista' jkun malajr namlu għafas multjanwali eh, eh, u budget għabbażi tal-finanzjar daġ dirett u mux l-aġustamenti tekniċi u kella kontribuzzjoni tal-istat. Għalek, mela jena nishtiq sur President Knight xaħġa fuq il-bidu tal-Komissjoni il-ġdida. Jena naf, Sur Juncker, Jean-Claude, inti naf xandek fil-websajt tijak, ma tafxem? <laughs> Imminti forse ma rajtix għandek banner ġdid fuq il-bini eh, eh, tal-Berlemon, dak rajtu? Taf xem miktu fuq il-banner? Bidu ġdid tal-Europa? Dak huwa titlu, mela ejja nittamaw għal-grupp tiegħi l-inqas. Jiena naħseb li ħaġa waħda li importanti fil-ġemat li ġejjin din il-bidu l-ġdid tal-Europa, ġifiri li apparti il-modell ġdid għal-gvernanza fiż-żona euro, toħroġ b'azzjoni ta' irkupru u stimulu. L-Amerikani għamluha fl-2009 l-Amerikani, eh, l-lat tal-kupru eh, u xprunar tal-Amerika. U kienem inċentivi ta' taxxa, kienem inċentivi għall-enerġija, ġviri dan kollu maffariet li aħna ma' milniex fil-fejn 9, 10, 11, 12, laqs fi 13 huma ħolqu tkabbir ekonomiku fl-Istati Uniti ta' bejn 2 u 3 fil-mija. 2.2 fil-mija għal din is-sena. Din hija xi ħaġa differenti u jiena dan li xtaqt nisħaq fuq fi din il-laqallum din hija differenti mill-repackaging ta' xi ftit mijiet ta' biljuni ta' euro ta' linji budgetarji fil-budget jew inkella minn flus tal eeb Għalhekk jekk aħna noħorġu bat ta' stimolu u irkupru irridu naraw li dan ikun reali. U l-grupp tagħna ħaj proponi il-proposti tagħna u kif ukoll għal pakket ta' rkupru fil-ġrant li ġejjin. U f'dawn l-aħħar 10 snin, wara l-aħħar 10 snin li għadna kif għaddejna minnhom ma nistgħux nitilfu 10 snin oħra, grazzi. Digwe GUE Fraktion hat Mela. għal grupp tal gwe Is-sur Patrick Leherik. Grazzi ħafna bħalma qalu kelli ma taqabli il-klima huwa verament importanti. U din hija sejħa għallajnuna biex naġixxu kemm jista' jkun malajr u dan jagħti aktar urġenza lis suċċess tal-konferenza ta' Parigi ta' Deċembru tal-2015. Issa ir-rapport tal-IPCC jekk ta' raħsew, tagħti informazzjoni li hija reali għaliex jgħid li it-tibdil fil-klima jkollu impatti serji li huma estensivi u li ma jistawx jinbidlu. Mhumiex reversabbli. U li ħankunu qegħdin nilħu l-ola livelli tal-gassijiet tal-effett serja fi żmien 1800 sena u meta nkunu qegħdin niffaċċaw sitwazzjoni daqshekk serja ma nix nibżaw għaliex il-Kunsill propona numru ta' proposti irridu nesaminawhom. u irridu nħduhom bħala punt ta' tluq. U jina wisq nibża li irridu niddiskutu b'mod aktar fundamentali affarijiet li hemm wara dawn il-politiki Ewropej ta' bħalissa u dan huwa dibattitu li kellna bejnietna. Iżda l-prinċipju tal-kompetizzjoni li smajna f'nuru ta' setturi bħal dak ta' trasport mhuwiex adattat għall-anijiet li aħna nixtiequ niksbu. Per eżempju, jekk inkomplu nipromuovu it-trakkijiet, il-buses, flok il-ferroviji u il- il-ġar tal-merkanzija, dan mur kontra rapport tal-IPCC u dan kollu jmur kontra il-izviluppi favorevoli fil-klima. Għalek jina naħseb li rridu nirraġunaw b'mod differenti u mhux f'termini ta' e, opportunità ekonomika. Dwar ix-shale gas, per eżempju, Tarsons, dawn u għasluna e, li naġixxu kontra rakkomandazzjoni tal-Konsil. Jiena ma naħsibx li hemm eh, soluzzjonijiet fuq meda twila ta' żmien effettivi u viabli. Jekk ma morrux id fit ma' progress ekonomiku differenti li wassal għal tibdiliet fis sistemi ekonomiċi li jifrankaw l-enerġija, iniġsu inqas, u li fl-istess ħin huma eh, iwaslu għal impjiegi ġodda li jitħallsu sew u dan kollu mm, progress. Irridu nkunu ambizjużi sabiex inniedu pjan ġdid u jekk intom għandkom dan din l-intenzjoni hemm bżonn li konna pjan ta' infrastruttura għall-enerġija, għall-akkomodazzjoni. Jina naħseb li s-servizz pubbliku huwa l-aħjar regolatur għal dak li qed li eh, jinsab friskju hawnhekk. Hemm bżonn li nimpenjaw ruħna Eh, li eh, natu ċertu fondi u rridu namlu dan billi namlu aktar milli qed jagħmlu l-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw xinkella dawn il-pajjiżi ħajkollhom problema biex jiffaċċaw dan l-isfidi tal-klima u aħna qed naraw dan fil-mod kif iffaċċajna l-kriżi tal-Ebola pereżempju ma ħarġgħu narawha anka għada fi kwistjonijiet oħra bħal rifuġġati tal-klima u dan xi fisser f'termini ta' drittijiet tal-bniedem għalhekk fid-diskussjonijiet tagħna bejn il-Kunsill Kummissjoni u l-Parlament verament irridu morru viċin tal-proposti tal-IPCC, ġiviri tnaqis ta' 70% sal-2050 sabiex tibdil fil-klima jibqa taħt dawk iż-żewġ gradi. Grazzi ħafna issa fisem il-partit tal-ħodor is-sur Lamberts. Grazzi ħafna. Jina naqbel 100% ma dak li qal l-onorevoli Leħjarik daħna dirżana naraw tazza nofsa mimlija nofsa nofsa fojta. Imma dwar il-lanijiet tal-klima, l-miri tal-klima, jina naħseb li l-40% eh, ta' tnaqqis ta' diossidu tal karbon huwa aktar minn kull ħadd ieħor fuq il-pjaneta Għalek, jek inqablu bejn pozizjoni tal-Europa u eh, l-pozizjoni tal-kumplament tad-dinja, aħna iżjed ambizjużi. issa jekk inħares li l-level tal-rekwiziti li qed jiġu posti fuqna mhux minn stat li huwa kompetittiv mal-Europa imma mill-pjaneta stess li ma tistax negozja miegħu dan mhuwiex biżejjed. Għalek, għall-inqas minn tal-inqas 40% jista' jkun iżjed, iżda dak li huwa vinkolanti bħalissa huwa l-40%. Minna perspettiva ekoloġika dan mhuwiex biżejjed l-Europa ovvjament mhux ħatasal għall-lan weħeda, ma palma jgħidu ċiniżi aħna għandna eh, responsabiltajiet maqsuma ma differenti. U is-sitwazzjoni tal-Europa għal dak li huwa diossidu fil-karbonju joħlu inna e, obbligi differenti. l tar rinnovabli huwa vinkolanti fl-Unjoni Ewropea, ma ma nistax nifhem kif legalment ħankunu nistgħu inwettqu l-obbligu li għanna, ġifiri għanna sem sewċ għannijiet li mumiex vinkolanti u mux ħajint Kulħadd jaf li l-pakkett eh, eżistenti hemm ta' 2020 ħajżidu xi għanijiet u dak li mhuwiex vinkolanti mhux ħajsir. Dak li jista' jitkejjel isir. Jiġifieri dan l-iżbal ħajkun ekonomiku strateġiku għaliex għaliex anka jekk aħna ma nkunux qegħdin niffaċċaw dan it-tibdil fil-klima li nifissaw għanijiet ambizzjużi għal dawk li huma rinnovabbli u l-effikaċja enerġetika huma għanijiet ekonomiċi u strateġiċi għaliex il-qasam eh, enerġetiku ħajkollu jimbidel, ġifiri rridu naslu jew li ikonna rivoluzzjoni industrijali jew nixtruha minn ħaddieħor u min qed eh, ħokki deħ bħalissa huwa l-fatt li l-Ewropa issa qed tibda timxi aktar bil-mod għax qed jiġri fuq rinnovabbli, allura huma ħajkollhom l-opportunità li għadduna u din hija kwistjoni strateġika operattiva li x'dawk li huma kontenti bħalissa huma il-fornituri tal-enerġija fossila eh, ġejja mill-fossili lill-Ewropa, l-ewwel wieħed Putin, u dawk li jiffukaw fuq l-enerġija rinnovabbli ħaj jispiċċaw jaqgħu lura. Eh, dawn huma tibdiliet importanti fuq livell strateġiku li naħsbu dwar l-għanijiet strateġiċi tal-klima. Issa fl-aħħar kunsil, l-aħħar punti għaj, eh, fl-aħħar kunsil, l-kunsil ta' lilu nifsu il-dritt li jara dossier fid-dettali kollha, imma l-kapijiet tal-istati u tal-istatu gvern irridu jaqblu b'unanimità, ma timmix prevista mit-trattat. Aħna ma nistawx naċċettaw dan il-ku istituzzjonali li podġi l-Parlament qudiem xi ħaġa li diġà hija maqbula li dim eh, ftejm li diġà ma jistax nisma' nintmiss iżjed, aħna ħanoqogħdu għassa. Għaliex aħna naħsbu li dan jista' jkun speċi ta' kolb eh, tal-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna s-sunu nervu li natu. Grazzi ħafna, eh, Sur Presidenti, ma, soma' kuħat Presidenti, imma ħan tratta il-president li jgħat fl-axħar laqatiju tal-konferenza tal-presidenti. Inti jgħataw biex titkellem dwar il-Konsil Ewropew, l ukrajina l-Enerġija, l-Ekonomija, kollox jider li miexi bħassol tu iżda jina smajt ukoll dak li kellek xitejt f'dawn l-axħar ħames snin u nixtieq li kritikalek ħaġa skont dak li jina smajt. Ħafna mid-drabi inti fakkartni fuq dak li statista liħor il-kbir Eh, comical Alley. Tiftakruh eh, dak il-raġel għal eh, l-istampa li ma memx soldati amerikani fil-Iraq, per eżempju, kienu sejrin. U u kien il-president interrompi il-kellim. u kien ehm, qed jitħaq bih innifsu umma qasbis jinduna. Skużani, jien ħajkolli nitolbok li tieqaf, hekk joġbok. Iqaf sekonda, skużani, din mhix aċċettabbli. Iqaf sekonda. Jgħid il-President, inti ma tistax tqabbel il-President tal-Kunsill Ewropew mal-Ministru eh, ta' Propaganda ta' Dittatorjat. Din hija ħaġa ċara, nitolbok li tibqa' siket. Din tmur li lin mill dak li huwa aċċettabbli bħala diskussjoni parlamentari għalhekk nitolbok ek joġbok li ma tużax dawn it-termini. Għaliex inkella jiena bħala president ta' dan il-parlament ħajkolli nippenalizzak. I will carry on then. Okay. Mish problema, għan kompli, mela, intom, inti xiksibt dawn ħames snin bħala presidenta dan il-Kunsil. Ent tkissir demokrazija fil-Greċja u l-Italja billi neħejt żewġ Prim Ministri eletti demokratikament. Biddiltom bżewċ eh, persuni favur l-Europa minn Brussell. Eh, ent biex iżid l-qat issa li wasal għal 50% fil-Greċja, Spanja u l-Italja u hemm ħafna żgħażagħ li huma disprati ma jistgħux isibu xogħol. L-Ispanjoli qed imorru eh, l-Arġentina, l-Portugiżi, l-Brażil, eh, oħrajn l-Angola, Angola u l-oħrajn kumplament Renju Unit Is-sena li għaddit kena 240.000 persuna jaslu l-Unjoni Renju Unit, ħafna minnhom mill-Unjoni Ewropea u dan baxxa is-salarju u spiċċa poġġa ħafna nies barra mix-xogħol. Inti Sur Van Rompuy iżda ma tippermettinniex li nikkontrollaw il-frontieri tagħna stess. Imminti ma trix taqfem le, inti qed timpenja ruħek li tespandi l-Unjoni Ewropea anka iżjed lejn il-vant, anka jekk kulħadd li ħlief l-Ukrajna jaħsbu li dinja ġennata inti uh, xbajt minn l uh, eh, li issa eh, tijaqsam l-Unjoni Ewropea. Inti qed li l-kriżi tal-euro spiċċat s sena li għaddiet imma issa jista' jkun hemm id-deflazzjoni fl-istati tal-Mediterran. Sur Van poj, jiena naħseb li il-mandat ta' ħames snin tiegħek bħala President kunsil nistaw nistgħu nsemmuhom hekk kont delusion, deflation u despair u xej ma smajt illum ħajbiddilli il-fema tijaj fuq dan. Grazzi. Das Wort hat jetzt de Borghezio. Issa naddi l-kelma l sul Borghezio. Avendo trascorso la mattina insieme agli operai... Jena dal odu għattajt il-ħin ma l-ħaddima mill-Italja, ġifiri, mill-ħaddima tal-azzar. Għalek jena nishtiq nidħol fil-mertu ta' ċertu kwistjonijiet. Eh, ċertu affarijiet li jiena naħseb li huma żbalji kbar. U hemm bżonn li dawk bħal President Van Rompuy eh, fil-passat u fil-futur il-President tal-Kummissjoni Juncker eh, ħajkollhom iċ-ċans li jaħsbu fuqhom jikkorreġuhom u dan billi jissimgħu is-sinifikat ta' xiren ta' miljuni ta' votanti Ewropej li tkellmu semmew eh, u tkellmu fuq dawn iż-żbalji li saru. Kif naraw il-fatt li ma sar kważi xejn biex innaqsu il-burokrazija ta' din l-istruttura li illum il-ġurnata għada tapplika u l-kas li jena semmejtu u mill-eżempji li jett tamil zbalji bħal dak li għandu xaqsam għal kompetittività meta aħna ma fimniex li il-kompetittività eh, fil-flazzar speċjali kienu importanti ħafna. Industri li kienu ħajsalvaw produzzjoni ta' eccellenza Ewropea u dawn kellhom jiġu evalwati billi nikkonsidraw realtà oġġettiva ta' kompetittività fuq livell dinji ma' produtturi ta' barra mill-Ewropa. Issa, għaniġi għal suġġetti importanti ħafna li ġew diskussi, ejja nibdew minn dak tal-enerġija alternativa. Jena inħoss li ma nix inkomplu bil-politika ħażina tal-ajnuna tal-istat l pajjiżi anzi għanna bżon nadottaw defiskalizzazzjoni ġeneralizzata għal pajizi kollha li għandhom dan il-punt referenze ta' referenza ġifiri li jistaw jizviluppaw l-enerġija fotovoltaika biex naqsu l-konsumi u biex jiproduċu b'dan il-metodi wkoll Eh, billi jużaw biss, per eżempju, l-skart tal-ikel eh, u jihdu u ma jihdux mir rizorsi prezzjużi tal-ikel. Ġifieri għażliet intelligenti għażliet li jikkonsidraw realtà u li ma jiġux interpretati minn eh, rasibsa ta' burokrazija soffokanti li illum il-ġurnata hija konsidrata li ma jifilħu iżjed il-produtturi Ewropej u l-ħaddiema u l-SMEs Il-Kunsill Ewropew talab li l kummissjoni sabiex teżamina strument utli biex tinkoraġġixxi l-identifikazzjoni sostenibbli u l-intensifikazzjoni tal-produzzjoni u dan permezz tal-miżuri ta' forestazzjoni. U jina naħseb li diġa ġi investit ħafna u għalhekk kif huwa possibbli li nkomplu inżidu s-superfiċi forestali f'kuntest meta il-qasam demografika jgħidilna biex inżidu il-produzzjoni. Hemm bżonn li l-Unjoni tigarantixxi l-Istati membri adottaw sistema ta' inċentivi għal sorsi rinnovabbli li jkunu sostenibbli ċari u ċerti skont l-indikazzjonijiet li nataw qabel. Biex nagħlaq jiena nixtieq ngħid u nfakkar li eh, il-mandat moti mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea lill-Kummissjoni il-mandat li fih il-lini gwida ta' TTIP. Nixin fakkarkom għalek dwar it-tassib eh, tal-produtturi eh, tal-ikel il-bdiwa eh, dwar iħsar l-dan jista' jagħmel. U din hija xi ħaġa li hija marbuta mal-politika enerġetika, imma l-qassam tal-agrikoltura hija waħda mill-eċċellenzi li ma jistax taħdilha posta. U għalek irridu inħarsuhom, irridu nġildu għalihom jekk aħna rridu niddefendu l-Ewropa tal-poplu, mhux l-Ewropa tal-bankira li hija l-qalb e, dawk li morru il-Bilderberg, eżempju, Aziz sur President Juncker. Swatat su next, Herr Juncker. Issa ngħaddi l-mikrofon lil-Sur Juncker. Grazie President. you. ħanprofa nsemmi Missa niprofa nqot nsemmi l-argumenti kollha jew wieġeb għal kummenti kollha li ngħidu biex nintqalu biex ngħidu hekk, imma jien nixtieq niġbor kollox mod qasir. Ma ġabnix il-mod kif bosta Prim-Ministri kienet iġibu ruhom wara il-Kunsill Ewropew. Dejjem kellha l-impressjoni bazat fuq esperjenza twila li għandi li l-Kunsell Ewropew qiegħed hemm biex isolvi l-problemi, mhux ikompli jkabbar u jamplifika l-problemi. Għal perjodu twil ta' żmien jiena ħadd bosta noti u dejjem kont b'sebajnejn dak li ta' dak li intqal ġewwa il-mamar tal-Kunsill, ġoswali u barra mbagħad. Aħna drabi noti ta' barra u ta' ġewwa ma kinux qed jaqblu. Li ġewwa kienet jintqal ħaġa u barra kienet jintqal xi ħaġa oħra. Jien minix il-president tal-Kunsill u lanqas jien president ta' gang ta' burokratiċi. Klim li l-mikrofonu l-interpretu ma jistax jisma'. Ikompli Sur Junker. Jiena l-President tal-Kummissjoni Ewropea li hija entità politika, mhux biss entità imma istituzzjoni bħalkom u jiena nistieden il-Prim Ministri kollha jirrispettaw din l-istituzzjoni għax aħna mhux inqas leġittimati mill ħadd Li kieku s-Sur Barroso ta' widem biss lill burokratiċi il-mod kif kienet jindirizza l-budget Eh, l-krizi li kien hemm il-Kummissjoni Ewropea kienet tkun kompletament differenti. Ġifieri ma naċċettax dan il-ħsieb u din il-kritika superfiċjali indirizzata lill kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea jistħoqilha ħafna aħjar minn hekk. Dak li għandu x'jaqsam il-Prim Ministru tar-Renju Unit. U wara li tajt widen dak li qal Sur Kamal. Ikolli ngħid illi l-mod kif qed tippreżenta l-affarijiet inti billi tajt illi Dan huwa il-mod kif qed jintpinġew l-affarijiet, dan mhux minnu din hija kwistjoni ta' kif qed jiġu preżentati l-affarijiet, din hija kwistjoni qed jiġu preżentati b'modi differenti għall-opinjoni pubblika tar-Renju Unit milli kif suppost qed jiġu preżentati billi jkun hemm rispett tar-regoli ta' trattat. Klim li mill mikrofonu minn interventi mhux magħrufa mill-interpretu. Ikompli s Sur Juncker. Jien nixtieq ngħid li issa jiena misni nitkellem u mbagħad tkellmu intom kemm tridu. Aħna rridu noqogħdu attenti għal dak li qed jiġi adottat mill-istati membri. U ġala darba hemm problema u jekk ikun hemm problema, il-Kummissjoni flimkien ma l-istedina li tirċivi ma il-presidenza tal-Kunsill tipprova tara kif ħadd solvi il-problema aħna nippruvaw insibu tarf il-kobba mħabla, għax hawnhekk hemm mod kif ta' kif inħarsen l-affarijiet differenti meta mqabbel mal-imoddi. It-tilwima kollha li hija valuta f'dan ir-rigward hija għandha x'taqsam mal-5 biljun euro, 2.5% aktar meta mqabbel ma' l-imoddi nafu li qabel il-ċifra kienet ta' 3.5 biljun euro, ġifri ma nistax tqabbel l-affarijiet fl-imkien. Aħna nippruvaw nsibu soluzzjoni, iżda ma nistax ngħidu li aħna nippruvaw nġelu l-affarijiet bħalli kieku aħna xi burokratiċi Ewropej. Hija regola deċiża mill-Istati Membri u nixtieq l-Istati Membri japplikaw ir-regoli ddeċidu fuqhom huma stess. Minkejja li dan aħna naqblu fuq konsensus li jippermettilna insibu it-triq il-qoddim, triq ta' soluzzjoni għax din hija problema li qed tiġi diskritta bħala serja ħafna u ġuż dan mhix kwistjoni stat membru partikolari ma ħafna stati membri wkoll. Il-fatt li r-regola tal-budget tal-Olanda pereżempju huwa ferm ola meta mqabbel mal-impatt tal-budget tar-Renju Unit, ġifri mhix problema tar-Renju Unit imma problema ħafna iktar ġenerali. Għal daqstant hemm bżonn li nsibu soluzzjoni ġenerali minn naħa tagħna sabiex bekk nagħtu tweġiba għal din il-problema. L-sur najdlu li iva u importanti il-pjan ta' tnedija l-qoddim hemm bżonn waslu riżorsi biex bekk dawk ir rizorzi li ma tużawx sissa nużawhom. Però din mhix it-triq il-qoddim li jien qed nirrifletti fuqha. Minkejja dan, il-mekkaniżmi kollha tal-imoddi u tal-ġejjin li se jkollha fid-dea l-entità tal-Bank Ewropew għall-Investiment u l-Bank eh, huwa mod kif aħna nimxu l-qoddima kabbir Il-Bank Ewropew għall-Investiment huwa bank tal-Ewropej biex nimxu l-qoddim għal kabbir u l-impjiegi. Għaldaqstant daqstant, noqgħod daqsxejn lura jien minn ħatijaj ma tantx nagħmel tqabbiliet xejn sbieħ kif kienet jagħmel is-Sur Verhofstadt qabbel l-Ewropa mal istati Uniti, il-Federal Reserve jisa kella pros differenti għetiet metam qabel mal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan ma japplikax mill-2009-2010 fejn aħna ma konniex applikajna pjanijiet ta' irkupru. Kiku għamilna ek konna nkabru id-deficit barrani u għaldaqstant ma nistawx mmexxu programmi ekonomiċi li ma jwaslu għal-imkien, kienu ma kienu jwaslu kienu kun għall-illużjonijiet u għalek lebda pjan ekonomiku dak iż-żmien ma kien iwassal għal soluzzjonijiet. Anzi, kien ikasbar il-problema u jkompli l affarijiet ekonomiċi għall-ar. Sur Pittella għall li jena bnidam simpatiku ma xikultanti kolli approċ daqxejn kiefer. Ma rix nġimpinġijek bħalli kiku jien xaħat kiefer, iżda nkun kif riva u nisserja meta l-affarijiet ma jkunux mixin ħarir. Jekk jiena President tal-Kummissjoni kollu qudiemi f'sitwazzjoni fejn iktar minn 25 miljun ruħ qiegħda jekk inkun qed naffaċċa sitwazzjoni ekonomika li hija waħda tal-waħx li qed kompli tigrava kuljum, allura mbagħad iva ma nistax nibqa' noqgħod nitbissem u noqgħod niddieħaq, irrid ikun li bixra kiefra fejn jiena nuri li qed nkunniħu nieħu l-affarijiet bis-serjetà u min qed imbagħti mhux qed nieħdu biċ-ċajt. Aħna nagħmlu l-affarijiet neħduhom bis-serjetà u għalhekk irridu nesprimu ruħna mod serju u responsabbli. Grazzi. Is-Sur Tajani, lok is-Sur Schulz. Grazzi, issa naddi l-mikrofonu l-President tal-Konsill Ewropew Sur Herman Van Rompuy għal ħames minuti. Grazzi għal dawk il-ħames minuti, ħajkunu l-aħħar ħames minuti tiegħi hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Is-Sur Tajani jgħid min jaf u s-Sur Verron fuq jirrispondi żgur. Ħames minuti tlabni u ħames minuti ħantikom ftit kummenti fuq is-suġġetti li jiena sawart minn noti li ħadd fuq il-Kunżell Ewropew, il-klima u s-sitwazzjoni ekonomika. Għal-klima nixtieq nirringrazzja dawk kollha li saħqu fuq il-klima għaliex aħna dejjem nitkellmu dwar soġġetti li jkunu fuq medda twila ta' żmien u l-politika tindirizza l-affarijiet li ġraw fuq medda qasira ta' żmien dak li ġraw il-bieraħ. Allura wieġeb le, aħna ndirizzajna l-affarijiet fuq medda twila ta' żmien. Nirringrazzja l-dawk kollha li impenjaw ruhom fuq suġġetti marbuta mal-klima. Minnaħa tagħna aħna ma rridux neżaġeraw l-ambizzjoni tagħna. Ovvjament dejjem nistgħu nkunu ambizzjużi fil-ħajja, ma l-problema tiegħi u l-problema ta' min ħajħu posti huwa li laqqa flimkien l-ambizzjoni flimkien maftejn ta' bejn 28 stat membru u din hija l-kisba tan diffiċli li tikseb. Konna ambizzjużi u ħansemmi xi ċifri U ħaniksbu dawn iċ-ċifri, kolli ngħid, ta' 28% inqas emissjonijiet ta' biossidu tal-karbonju meta mqabbel mal-1990. fil-mija fuq 30 sena, dawn l-affarijiet għom issa, le, aħna ħajkonna tmaqsis ta' 40% fuq perjodu ta' 10 snin. Pjan ambizzjuż dan, u aħna qed nagħmlu dan ix-xogħol fuq is-suq intern. Ma jistax ikun li jkun hemm skambju tal-diossidu tal-karbonju fuq livell dinji biex naħarbu mill-isforzi li għandna fuq spallejna. Le, aħna rridu approċ domestiku. U għalhekk f'termini ta' ambizzjoni naħseb illi dan huwa ftehim ambizzjuż u b'saħħtu ferm. Ta' belħaq irridu u kol fuq is-speċifiċitajiet u sensibilitajiet tal-istati membri kollha. Immaġinaw kieku ma ksibniex ftehim, min jaf fejn konna nkunu llum. L-Ewropa kieku ma tkunx preżenti, anzi tkun assenti. L-Ewropa li tant kien mistenni minna tispiċċa ma tkun għamla xejn. U dan japplika fuq l-aġenda tagħna x'kien jiġri kieku aħna ma wettaqniex dak li kien mistenna mistenni minna. U għalek aħna għafasna biex ikonna negozjati, negozjati li ħadulna xarejn naslu għal-ftejim, mux biex kwistjoni tal-Kunsill manki fil-rigward t-tħejjiet kollha involuti. Biex bekk il-kapit ta' statu ta' gvern setaw jihdu deċiżjoni u dan ibbiżajnieh fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Rajna l-għanijiet x'inhuma u anki il-xkil li kien hemm marbut ma' dawn in-negozjati. Għal daqstant tassow bbażajna x-xogħol tagħna fuq il-pjanijiet u l-proposti stabiliti fix-xhur li għaddew minn l-Kummissjoni Ewropea. Il-mira tagħna tas-sowija ta' 40% sal-2030. Biex tikseb din il-mira rridu ikollok enerġija li tiġġedded tifranka l-enerġija, inkella din dan lan ma nistgħux niksbuh. Antant ambizzjuż. Ikolli ngħid ukoll illi għal frankar tal-enerġija Kenna mira li ma kienx vinkolanti, kull ma kienet kienet mira indikattiva. Għal daqstant, issa rridu nlaqqaw fl-imkien l-ambizzjoni tagħna u r-realizmu tagħna. U rnexxinna wara negozjati nastu għal ftejm aħari. Aħna rridu nispiċċaw fuq toma tajba. Rridu li konna ftejm għal klima u naħseb li bekk l-aqwa mod kif aħna nistaw intemmu xogħolna. Fl-istess ħin, iżda rrid ikonna ftehim ma' 28 stat membru, 28 persuna li kollha jħarsu lejn ir-roqa tagħhom. Naf li hemm ħafna punti di vista differenti u hawnhekk mhux qed noqgħod neżaġera l-affarijiet, anzi. Fuq it-kabbir m'hemmx strument wieħed li jixpruna tkabbir individwali, aħna provajna namlu l-almutana u n-penjajna ruħna biex dan namluħ biex bekk naraw x'tifsira hemm biex insibu tarf fis-sitwazzjoni billi konna għan iktar fuq medda twila ta' żmien biex ikun hemm aktar impjiegi u tkabbir. Imma s-sitwazzjoni hija waħda mwera ferm għaliex il-politiki tagħna li għandna ħafna drabi jkunu wisq laxki. Diġà għandna politika tali fil- politika ekonomika, fil-politika tal-budget. U għal-politika tal-budget hemm in-neutralità fuq l-effett tal-ekonomija tal-2014-2015. Il-termin huwa neutralità u hemmhekk il-politika budgetarja mhix qed ikollha pis fuq il-tkabbir ekonomiku. U għalhekk mill-2013-2015 tistgħu taraw iċ-ċifri li muma tifluhom daqsxejn u taraw biex toħorġu. Ħadd ma jitlob politika ta' nefqa ta' deficit ħadd fin-negozjati ma kienet jiddefendi dan ħsieb. Nafu kemm is-sitwazzjoni kieku tkun terribli, tkellimna dwar sforzi strutturali u għal daqstant irridu nużaw aktar is-suq waħdini, speċjalment l-enerġija, l-enerġija fil-innovazzjoni, fil-riċerka, dan huwa kollu xogħol li l-Kummissjoni Ewropea ser tifoka fuq u fis-snin li ġejjin, għaliex hawnhekk ukoll nistgħu nħissuhom bħala riformi strutturali. Ta' bilħaq hemm ukoll li rkupru fl-investimenti. L-investiment bħalissa huwa livell aktar baxx meta mqabbel mal-imoddi u dan japplika fl-istati membri kollha anke f'dawk l-istati membri li l-rendiment ekonomiku tagħhom huwa fl-aqwa livelli. Il-livell ta' investiment ġenerali huwa iktar baxx meta mqabbel ma' seba' tmien snin ilu. Għaliex dan? Fost l-affarijiet għaliex id-dejn privat huwa ferm oli, estremament oli kolli ngħid, u d-dejn privat inħoloq matul l-ewwel perjodu tal-istorja tal ewro Meta nitkellmu dwar 10 snin moħlija mitlufa il-perjodu inizjali tal-euro kien tali, kien hemm ħafna żbalji li twettqu u dawn issa qed ixeklu l-investiment. Għaliex jekk inqisu l-affarijiet meta nqisu d-dejn qalil li kien hemm fis-settur privat, l-investiment ikun imnaffar U għalhekk din hija kwistjoni ewlenija kif tispjega l-affarijiet u tispjega natura kruċjali li ħajkolla il-Kummissjoni. Il-ġdida kif qal is-sur Jean-Claude Juncker. Il-Kummissjoni tixpruna l-investiment privat. Ovvjament hemm ħtiġijiet kollettivi wkoll, iżda l-aspett tal-investiment privat huwa primordjali jekk irridu nimxu fix-xogħol l-qudiem u xoll xogħol li titwetta il-Kummissjoni, għal daqstant hemm bosta strumenti li nistgħu nużaw. Iżda ovvjament irid ikollna l-aqwa analiżi ta' x'ġara fl-imoddi anke fiż-żona euro. Il-qabila għalina li kien għamel il-kollega biex qabbel l-Ewropa meta mqabbel mal-Istati Uniti L-Istati Uniti kieku ma kienx hemm il-shale gas, kieku ma kienx hemm ir-ramel tal-qatran, x'livelli kienu kollhom, x'livelli ta' tkabbir ikollhom. Dan ma jfissirx li l-Istati Uniti ma ġexxewx b'mod aktar intelligenti f'ċertu qosma meta mqabbel magħna, fis-settur bankarju pereżempju regolaw l-affarijiet ferm aktar qabel ma għamilna dan ix-xogħol aħna fl-Ewropa u għalhekk dak li għamilna nhar il-ħadd li għadda wera r-riżultati li kellna l-istress tests għal banek. Dawn huma estremament importanti sabiex bekk nerġgħu noħolqu mill-ġdid il-likwidità. Din hija l-likwidità li ħatkun tassew utli biex innidu mill-ġdid l-investiment. Dejjem nistgħu nitalmu mill-oħrajn u mhux qed ngħid li ma minni żbalji, iżda aħna qed inħallu qed inħallsu qares għall-iżbalji li għamilna fil-passat. Ħan nitkellem issa bl-Olandis għal konklużjoni, ma tantx tkellem bl-Olandis fil-perjodu ta' tmexxija tiegħi. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd fil-Parlament Ewropew u anke barra mill-Parlament Ewropew kull min kuntattjajt f'dawn l-aħħar snin. Il-mexxejja tal-gruppi jew anke l-membri individwali tal-gruppi politiċi it-trattati huma ċari ħafna dwar ir-rwol tiegħi viżavi l-Parlament Ewropew jiena ma tajċ rendi konta mili l-Parlament Ewropew ma dejjem provajt nżom relazzjonijiet tajbin ma l-individwi li nagħmel kuntatt ma' nies biex bekk naħdem tajjeb flimkien magħkom anke jekk mhux kollox mexa wartu żgħar xi kultant, iżda Dan kien paradossali għal dak li ġie adottat fit-Trattat ta' Lisbona, ħoloq il-President tal-Kunsill Ewropew imma ma ħoloqx rabtiet organiċi mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra, m'hemmx rabta ċara bejn il-President tal-Kunsill u l-President tal-Kummissjoni, m'hemmx rabta ta' xejn mal-Eurogroup. U bilkemm hemm rabtiet fir-rigward il-tarif li rrid jingħadda u fuq kollox laqqasem rabta ċara mal-Parlament Ewropew u għalhekk dak li kien hemm jeżisti ma kienx hemm jeżisti fid-dispożizzjonijiet formali kellna nagħmlu tajjeb għalih aħna biex bekk l-istituzzjonijiet Ewropej setgħu jiġbdu ħabel wieħed fl-istess direzzjoni kemm jista' jkun possibbli. U ħafna mid konna ta' suċċess meta l-Kunsill Ewropew ħa inizjattivi pereżempju kellna l-proċedura leġislattiva biex nimmexxu dan ix-xogħol li permettilna fl-aħħar mill-aħħar naslu għal qbil. Għaliex il-membri tal-Kunsill Ewropew kienu kritiċi fiżavi il-Parlament Ewropew u hemm numru minnhom iżda jien nixtieq ngħid li dejjem iddefendejtkom billi ngħid li l-Parlament Ewropew huwa kritiku u xi kultant isu kulħadd fl-oppożizzjoni meta nidher quddiemkom, imma fl-aħħar mill-aħħar dejjem ħriġna konklużjoni, anke fl-eżerċizzju diffiċli li naqblu għal budget Ewropew. Diffiċli tikseb bil bejn 28 persuna, bejn 28 interessi differenti. U anki diffiċli għalija li jkun bil bejn il-Parlament u l-Kunsill, però kollha tnaqdu l-istess kawża, il-kawża Ewropea. L-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar ħames snin kemm jista' jkun possibbli pruvaw jiġbdu ħabel wieħed fl-imkien u naħseb li din hija waħda mill-iktar Daffarijiet importanti għax wieħed mill-iktar perjodi diffiċli li l-Unjoni Ewropea għaddit minnu minn mindu sawret. Ma jfisix li m'hemmx problemi dan għattu qabel, anzi l-kontra. Iżda jien kellimt fuq fuq fuq dan fil-bidu tad-diskors tiegħi, ma dana kollu naħseb illi issa dak li neħtieġu huwa li niżguraw li fuq il livell tal-istati membri għax għandhom ħafna responsabilità fuq spallejhom Naħdmu, imma anke fuq livell kollettiv, jekk ma rnexxinix niksbu iktar kabbir u iktar impigi, allura naħseb li imbagħad ir-riżultati tal-elezzjonijiet f'ħames snin li jmiss ħajkunu ferm u ferm għar. Għal daqstant il-ħames snin li jmiss huma l-istess mod importanti politikament bħalma kienu l-ħames snin li għaddew. Grazzi mill-ġdid tal-kooperazzjoni tagħkom il-risq u min jaff forsi nerġgħu niltaqgħu fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna. President. Grazzi tal-klim ġentili tijak, grazzi għal messaċ tijak l-Parlament Ewropew li ħajkun rrit jaqdir għol importanti fil-ħames snin li ġejjin. Ħanimtxu id-fit mal-Kummissjoni u anke naħdmu sabiex bekk nagħtu xi tweġibiet liċ-ċittadini tagħna. Din l sfida li għandna qudiemna u aħna rridu nżommu ma' din l-sfida u nil-qawa lija. Grazzi għax xolti jaku, u grazzi għal dan il-messaġġ ta' fiduċa fil-Parlament Ewropew li tajtna. Grazzi. Grazzi minn ġdid ukoll tal-li defendejt il multilingualizmu u tal-li tkellimt bil-sin twelidek. il multilingualizmu huwa don tal-Parlament Ewropew. Is-Sur Borghezzi jidher li mhux preżenti iktar u issa sanaddibek il-mikrofonu lis-Sur Natil. President, F'wieħed mill-qatti aħarin tiegħek bħala President tal-Kunsill, Sur Van Rompuy, blajnuna ta' Sur Varroso inti għamilt eh, eh, konfoffa kontra s-Sur Cameron għal kont ta' 1. biljun sterlina u issa rridu li ċittadini tar renju Unit idaħlu dejjem fil-but u jħallsu għal din għax aħna ma konniex ta' suċċess. Iva, il suċċess jiġi kistigat fl-Unjoni Ewropea, U insaw l-impressjoni jisu taħju grant ta' Sur Cameron li jissa kellem kontra l-Unjoni Ewropea għax dawn huma regoli li firmajna li jom bizbal u aħna jkollna nħarsu għalihom għares. Jien nixtieq nagħlaq billi ngħid grazzi minn qalbi lis sur Van Rompuy u anke lis sur Barroso għaliex intom mbuttajtu l-Renju Unit lejn xifer l-irdum lejn bib biex noħorġu l-barra mill-Unjoni Ewropea u nittamaw l naslu sa dak il-punt. Grazzi. Grazzi, Sur Lambert. Grazzi, Sur Van Rompuy. Meta ġejt maħtur, jena kont wieħed minn dawk li jgħid li politiku minn pajjiż żgħir profil baxx. Għandna bżonn persuna bħal din u rajna li sur Tony Blair seta' joħroġ l-Ewropa barra minn għawċ eh, li kienet tinsab fiha. Ma jien kont wieħed minn dawk li mbagħad wieġibt is-Sur Varron Rompuy ħajkun ta' sorpriża lina u ħaj jagħti rendiment. Għaliex dan għax kon nafek u naf inti xissarraf, nafu li l-politika dejjem tfisser kif tista' kif tista' twassal għal kompromess u kif tista' tkun ambizzjuż, imma aħna rridna li naslu għal ftehim modestament ambizjuż. U rnexxielna. Jien nixtieq nistaqsik dan. Meta tħares lejn istat tal-Unjoni Ewropea llum, u mill-ġdid mhux qed nipponta subajja lis sur varrompoj, imma qed nistaqsik tal-mistoqsija ġenerali. Jekk il-politika hija l-arti tal-possibbli, żieda ta' kull sena ta' wieħed fil-mija fin-numru tal-Ewropej f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali tfisser 27 miljun ruħ qiegħda nafu li hemm matul il-kriżi wieħed fil-mija ta' ċittadini tal-Ewropa li stanaw. U allura din laqwa stampa li nistgħu nagħtu niċ ċittadini tagħna huwa l-aqwa riżultat li l-arti tal-possibbli rnexxinna nwaslu biha u ma nħarsu lej riżultati nistgħu ngħidu li stajna nagħmlu aħjar iva. Is-Sur Barroso ġimatejn ilu għamel id-diskors tiegħu u nafu li inti ma kontx l-unika persuna responsabbli ma kont parti mit-mexxija tal-Unjoni Ewropea u minn għandek xtaqt nara iktar li tisħaq fuq il-kwistjoni ta' ġustizzja soċjali pereżempju għaliex inti ġej mill-familja soċjo-kristjana u naf li tkellimt ħafna affarijiet imma ma tantx tkellimt fuq il-ġustizzja soċjali u dan huwa l-unika Nota ta' dizappunt li għandi issa li għadħallina. Grazzi s-sur leħjarik. Grazzi President, nishtiqni nirringrazzjak għall-ispiegazzjonijiet li tajtna u għaxxol li wettaqt f'dawn l-aħħar snin. Iżda issa qed ħabbar Sur Juncker laqa tal-erba presidenti għal abbozzar tal-rapport tal, uh, fuq il-żona euro Inti għadek kem tajt illi il-Bank Ċentrali Ewropew qed ikun daqsxejn laxk. Dan vera. Anke f'dak li għandu x'jaqsam l-applikazzjoni tal-kriterji ta' Maastricht. Dan vera wkoll. Iżda mhix kwistjoni għax pajjiżna ma jirrispettax il-kriterji ta' Maastricht li issa qed tgħaddi minn mowġa ta' kontroriformi u ta' austerità saħansitra dan jimblukka u jwassal għal problemi li qed naffaċċaw fosthom il-qatt. U anki il-pożizzjoni l-axka tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa minnu hija bidla għall-Ewropa li konna nafu biha qabel. Kwistjoni hija r-rata ta' imax baxx ħafna tal-banek, imma ħaġa oħra hija li rridu li l-istituzzjonijiet Ewropej jaħdmu U għemmek hemm kwistjoni blokkata. Semmejt il-kwistjoni ta' dejn privat, ma' dejn privat ħafna drabi jkun dovut minħabba il-miżati eżorbitanti li hemm fil-livell bankarju għaliex l-SMEs ma jkollhomx aċċess pereżempju għal krediti, għas-self, u dan joħloq għawċ anke għal negozji. Nixtieqek li kieku tajt iktar eh, amment għal dawn il-problemi. Issa Sur Verhofstadt. Grazzi, sur poi naħseb li inti għamil xolok sow u tabelħa bħalma jiġri fil-politika. Belġana mxejt fl-istess tradizzjoni, forsi l-istess nistaw najdu għal-Lussemburgu, ma min jaf. ħaġa li ma tantx nifhem huwa il-kritika kollha li tresqitlek illum dwar il-fatt li l-Unjoni ma tinsabx stat tajjeb ħafna bħalissa hemm ħafna qatt, hemm ftit tkabbir ekonomiku, għandna problemi bil-banek, imma li ma nistax nifhem il dawn in-nies huma li qed jgħidu li rridu mmorru lura qisu jkollna inqas Unjoni Ewropea. Mentri aħna nħossu li l-problema hija n-nuqqas ta' integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Kumpanija żgħira ġdida tal-internet li tiżviluppa applikazzjoni ġdida irid ikollha xi 22 awtorizzazzjoni differenti, titkellem ma' xi 200 operatur tal-mobile qabel ma jiġi autorizzat applikazzjoni. L-Istati Uniti jkollhom tlet portali ma' min jitkellmu, tlet punti ta' kuntatt u mbagħad l-awtorizzazzjoni toħroġ pallik kieku xejn. U jistax ikonna dan l-affarijiet jiġru aktar fejn ikonna kollateral ta' xi pajjiżi li jħallsu għall-awċ ta' pajjiżi oħrajn. Naħseb li din hija xi ħaġa li rajna f'dawn l-aħħar snin, imma sfortunatament din hija xi ħaġa li għandha differenti meta mqabbel maqbija tad-dinja noqqas ta' ambizzjoni tagħna. Isur Henkel. Eh, Sur Van Rompuy, jiena ġdid bħala deputat u nixtieq nifraħlek mhux bħala Eh, deputati ma bħala ċittadin. Inti għattinna ħaġa fuq l-enerġija fuq l-ambjent, però fuq dak li għad fuq il-Renju Unit jiena nixtieq ngħid li dan jħassibni ħafna. Inti għandek raġun meta tajt li fl-Ewropa rridu nrispettawhom dejjem ir-regoli. Però fil-fatt dawn l-istqarrijiet ġejjin minn persuni illi fuq dak li għandu xaqsam l euro ma, ma rispettawomx l regoli din ħaġa stramba il-regoli eh, meta bdiet meta l-euro ġew miksurin niftakar jien eh, per eżempju il-wedit li sawru fuq dawn ir-regoli li mbagħad ma ġewx rispettati fuq ir-Renju Unit ejja nirriflettu <coughs> fuq dak illi idejjaqom lil-Renju eh, Unit eh, eh, ninsewħi l-intervenzjoni ta' natu għandhom raġun huma però meta jaħsbu meta jgħidu illi l-prinċipju ta' sussidjarjetà inwarbuh meta niġu għal biex insalvaw l-euro. Il-Kummissjoni għamlet kull ma setat biex issalva l-euro u E, għal daqstant qed jisospendu kol l prinċipju illi kol pajis u responsabli għal riski tal-banek tal-bank tiegħu. Umbat, Sur Weber, irridu namlu mot illi il renju Unit jibqa' tibqa' jibqa' fil-Unjoni Ewropea. Għaliex? minkejja dawn id-diskussjonijiet u differenzi kollha ir-Renju Unit u għattini kontribwent għal daqstat meta ma jkunu xuma, għawnek minn se ħallas. Issa is il-onorevoli Van Bremt. Grazzi, President, tal laħar uh, eh, aħħar intervenzjoni tijak. Eh, jina għan itkellem ankin bl-Olandis, nishtaq itkellem fuq il-klima hemm ħafna eh, diskussjonijiet, diskutejna affarijiet li jekk aħna eh, nħarsu lejn il-problemi tal-klima tal-enerġija, eh, u ma l-inqas problemi li għandha l-Unjoni Ewropea. Nishti namel parentesi zaħra, hemm żewġ konklużjonijiet politiċi importanti fir-rapport. L-ewwel waħda hija evidenti nafuħu ma najduħx. L-ewwel konklużjoni hija li il-bidliet tal-klima huma reali huma kawzati mill-bnedem u qed jeddu li jkun hemm konsegwenzi diżastrużi eh, li waslu għal diżastri kbar. U tieni konklużjoni hija illi illi eh, qed nerġgħu kull darba nerġgħu nibdew noddu minn min xejn. Eh, il-politiċi sta jridu jihdu l-responsabilitajiet tagħhom u jiena qed naħseb fuq il-konklużjoni tal-Kunsill fuq il-klima u fuq l-enerġija. Jiena personalment napoġġa dak li inti għat u vera illi il fat li għanna ftejim eh, hija notizja tajba. Jiena rajt eh, il-neputijiet tiegħek fil-fotografija. Però mm, ma kienx ikun faċli li tħares lejt il neputijiet tiegħek ma kienx hemm ftejim Eh, issa l-Europa tista' tħares lejn kulħadd eh, meta taħseb fuq Lima u fuq Pariġi, però eh, aħna il-grupp tagħna jappoġġaw il-ftehim. Però ambizzjuż wis aħna irridu napoġġaw anki l-intervenzjonijiet kollha biex ikun iktar ambizzjuż għal Lima u għal Pariġi, però anki l-Parlament fitkom tafu għandu leħen f'din il-kwistjoni. U bat fuq il- għaniet, ma naħsibx li id-dinja problema ta' perċentuali. Imma għandhom ikunu perċentuali applikabli jekk aħna nitkellmu fuq l-effiċjenza tal-enerġija fil-modi aħna ma kenniex eh, għaniet vinkolanti u sfortunatament eh, eh, nistaw nħarsu lejn ir-riżultati l-lum Eh, fuq il-sorsi li jġeddu eh, eh, imma fuq l-efficienza ta' enerġija m'għandniex dawn il-ċifri vinkolanti. L-speċjalisti kollha qed jgħidu li fuq il-politika tal-enerġija u tal-klima, l-enerġija aċċessibbli u l-efficienza enerġetika, dawn huma kollha il-bażi ta' soluzzjoni. U tieni net hemm mbagħad gaps fil- ftehim, irridu noqogħdu attenti biex ma jenatawx derogi eh, eh, ċerti pajjiżi membri li jistaw komplu jinvestu fil-kombustibili fossili. Eh, Il-ftejm jeżisti u Herman jiena nista najt li dan huwa grazzi lilek u jiena naf li kiku inti ma konċ emment Eh, ma kienx ikun hemm ftehim. U l-grupp tagħna kollha napprezzaw il-ħidma tiegħek u nixtiequ nirringrazzjawk. U importanti dak li għad qabel inti il-problema miex tant il-relazzjonijiet ta' seta fl-Unjoni Ewropea, imma iktar ħaġa importanti u se nagħlaq u rridu nirriflettu fuq dan il-punt hija illi kull darba li jintaqaw il-kapijiet tal-gvernijiet eh, bħala Kunsill Ewropew jamlu ħdana u jimmiraw għal opinjoni pubblika nazzjonali tagħhom u f'dan il-Parlament il-politiċi kollha illi għandhom eh, għandhom għal album il-futur tal-Ewropa jridu jaffarċaw dan il- dan il problema. L-aħħar kellim is-Sur Weber. Se nitkellem fil-qosor ħafna jgħid is-Sur Weber. Jiena naturalment ma ma ma, mux normalment normali li jena se ni kommenta dak li għal il-kollega tal FDD imma e-, e, nishtiq najt e, bħala risposta għal dak li għal is-sur notal fuq se jiġri fl-Europa meta l inglizi kienu telqu. E, e fuq il rispett ta' regoli xta jiġri jekk ma jiġux rispettati dawn regoli emma dawn mhux il-partiti politiċi, emma eh, em eh, sistema eh, ta' ġustizja, għanna l-maġistrati għanna l-imħalfin. Oh. Anke nixtieq nirrispondi l-kollega Kamal u oh, oh, dejjem diffiċli illi nipprezentaw kontijiet u fuq kontijiet uh, Però jekk aħna nippermettu li l-istati membri mbagħad ma rispettax l-obbligi tagħhom mbagħad xi ħadd irid jieħu din din ir-responsabilità. Din hija s-sitwazzjoni attwalment. Min se jħallas? Allora se jkunu l-Awstrija u l-Ġermanja għal daqstan taħna favuri li jiġu rispettati regoli u dana u għavaridu għal kulħadd, kulħadd irid jikkoopera. Biex nagħlaq messaġġ lil Herman Fan Rumpoj, il-intervenzjoni tijaj fil-bidu jiena provajt niprovokak fu il-reazzjoniet u l intervenzjoniet fil kunsil imma Herban baqa jirrispetta l-istil tijaw sal u uh, uh, u dana iwasalni għal biex nirringrazzjak għal darbohra għal dana mwix dibattitu sur Corbett. Dinja konferenza tal-presidenza imma hemm nies oħra li hawnhekk eh, kull ma għamlu eh, kull ma għamlu eh, ferħulek. Dan il-konferenza maluqa, il-kellim ġi interrot sur Coburn, ġi interrot iktar minn darba ma, kienx possibli nifmu x'qed jgħid. Hemm bżonn rispettaw ir-regoli, sur Corbett, tajjeb? Votre, votre rappresentant a déjà parlé deux fois. Donc, Is-sur, il-rappresentanti għak ġat kellem darbtej. Aħna dina, eh, dini għal-konferenza tal-presidenti li issa eh, sospiża. Grazie. Ah.